t tnamel tlet ħabbiriet fuq diversi deċizjoni li saru fuq negozjati interist in, in bej l-istituzzjonijiet daw se jsir it 16 ta' april kif saru u dinja skont ir-regoli mill-SND guwe u l-ħodor e fej biex indaħlu f'negozjati interistituzzjonali għabbażi tar-rapport fuq l-European Business Statistics fejn ir-rapporter kien Isru Lewandowski